Good afternoon, um, everybody, welcome. Għar nafsinar il-tajjeb, nati meħba l-kulħat tal-dina l-laqqa tal-imkotana tal-25 ta' settembru. U l-ewel punt fuq l-agenda tagħna huwa għapropju l-adozzjoni tal-agenda. Infakkar li l-koordinaturi l-laqqa tagħna tibda fil-ħamsa u koll ukoll illi din il-laqa qed tiġi web streamed. Hija e-meeting u uh, fil-fatt id-dokumenti kollha jinsabu fuq l-internet. Em, l-aħħar ħarġa tal-newsletter tagħna u għandna wkoll żewġ membri ġodda mal-kumitat għanna s-sur Andras Kukki uħt ma nafxek għax l-isem sew illi ħajkun hawnhekk għal PPE u mbagħad għandna il-John Stewart Agnew illi ħajkun qiegħed jirrappreżenta l-FDD. E kif tafu wkoll aħna għadz kif kellna missjoni ma' xi membri tal-Kumitat tagħna. F'Washington il-ġimgħa li għaddiet kellna laqgħat interessanti immens. U m'għandix dubju li s-segwitu ta' dan ħajġi preżentat issa f'rapport lilkom. Nirringrazzja għal darbohra lill membri kollha li naqdu magħna iżda fuq kollox lis sekretarjat tal-organizzazzjoni eċċellenti ta' din iż-żjara tagħna f'Washington. Għalhekk, grazzi ħafna mill-ġdid. Għanna l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqat sa qabel il-laqat ta' 12 u 13 ta' Lulju kif ukoll il-laqa ta' l-4 ta' Settembru u jekk ma tkomx oġġezzjonijiet u Għalek nistaw nidu li approvati daw il-minuti naddu mela l-ewwel punt ta' sustanza. Il-negozjati u avvenimenti li għaddejjin attualment interistituzzjonali għanna sorveljanza tassu u l-approvazzjoni għanna rapporter Sur Dalton kena l-ewwel laqa' informali l-ewwel trilogu fis-6 ta' Settembru u naħseb nista' il l-kelma dritt lil dan sabiex jitina daqsxejn iżjed informazzjoni dwar dan. Grazzi ħafna, Sinjor President. Iva għandek reġun fil-fatt kanna tiġa trilogu politiku wieħed. Sissa. Kanna ħafna laqat tekniċi għaddejjin u kol fuq livell ta' staff bej l-istituzzjonijiet li għaddejjin fil-frattemp u għalek konna għadin naħdmu sfir. Dan l ewwel trilogu simili ħafna għal trilogi oħra xinna naqblu fuq ħafna punti tekniċi mux kontroversjali ġifiri dawk li ma kienux ta' natura politika. Ovvjament fuq il-punti politiċi ewlenin jidher li eh, il-pożizzjoni ta' Kunsill u Parlament huma pjuttost differenti għalissa il-Parlament ma ċaqlaq fuq l-ebda pożizzjoni ewlenija u anzi aħna nħossu li għanna l-opinjoni pubblika favorina u għalhekk jridu naraw l-affarijiet kif huma sejrin. Però kena laqa kostruttiva u kulħadd ħareġ minn hemmhekk iħoss li sal-aħħar tas-sena ħajr nexxilna naqblu. Naħseb l-importanti wkoll però illi nagħmluha ċara hawnhekk pubblikament illi Kemm hawnhekk dal-kumitat fi kumitat Imis inna ħafna naħdmu fuq is-suġġett u anke biex nilħqu pożizzjoni ta' kompromess. Ovvjament biex naslu u biex ikollna ftehim politiku sara ħajta s-sena rridu eh, nirsistu iżjed. L-ewwel trilogu li misħa jkun fl-10 Ottubru mbagħad minn hemmhekk naraw kif inhuma sejr l-affarijiet. Grazzi ħafna. Xaħat mis-shadows li forsi jixtieq jgħid xi ħaġa sur Giovanni Kirchbok. Merci, Madame la Présidente. Grazie. Grazzi l rapporter tal-li konfermaw li l-Parlament jirriżerċi eh, din din is-sena hija ħaġa tajba ħafna li nikkonfermaw dan mod politiku. Sempliċiment xtaqt eh, ngħidina mħassa fuq xi ħaġa. Punta mod ta' ħidma jekk jiena fim sew Intom għandkom żewġ laqat ta' trilogu politiċi f'nar laqat tekniċi ili ħaġa tajba. Jiena qed nistaqsi minħabba l fat li aħna l-bod ħafna mill-Parlament u l-Kunsil ħafna punti, forsi jekk iż-żewġ laqat eh, ta' trilogi li fadda li kunux bizzejiet. Eh, Jena nixtieq eh, jiena li ngħid le dik il-diet jarissa. Naħseb li tajb li nikkommenta, nġdilkom l-attenzjoni ili irridu u naddu minn fit-trilogu minn diskussjonijiet tekniċi għal dawk politiċi għax meta naddu messaġġ politiku qawwi fuq it-tekst mela ħankomplu uh, dawn l-skandli, skandli kull ġimgħa faqsu uh, produtturi ġodda ta' karozzi li għedin jintlaqt u minn uta u għallura naddu dan il-messagġ politiku mux tekniku, politiku li kun għawi ħafna għallura l-messaċ jgħja dawn it-tiri zawġ ma bizzejiet. Grazzi. Then do you want to say? Grazzi dan, tixtieq tgħid xi ħaġa fuq dan. Iva, punt validu Filip. Għanna żewġ laqat wieħed f'Ottubru wieħed f'Novembru li diġà għadin nizla fl-aġenda u dan ifisser li tiġa għanna ċans sew għanna xi slots u koll allokati fil-każ li kollna bżonn ta' aktar xogħol għal aktar trilogu. ta' Tamaw li rnexxilna nlaħqu f'żewġ trilogu trilogi imma <coughs> jekk ikun hemm bżonn għanna ċans namlu ktar xogħol qabel aħar tas-sena. Grazzi, Dan. Ta' dak l-aġġornament u qabel ma ngħaddi għal punt li nis nixtieq qasa li sinjura Naxina Mupajek illi ħatkun għedawnek għal l-ICR, t-rapprezenta l-ICR għalek meħbal dan il-komitat tana. Il-punt li jmiss issa l-konsiderazzjoni ta' l-emendi ta' kompromess fuq ir-rapport dwar rispett tal ħajja privata protezzjoni ta' data personali fi komunikazzjoni elettroniċi dirett u illi jirtira eh, id-direttiva. Is-Sinjura Majdel. Grazzi ħafna, Sinjura President, grazzi u eh, l-barnu s-sena tajab il-kulħat għadna kif l estajna l-laqa ta' shadows daħna u għal darboħra nir eh, nirringrazzja l-shadows, il-teams tagħhom, il-sekretarjat tal-li anki rnexxilna nieħdu passi importanti l-qoddim li jekk kollox imxi kif ippjanati jippermettulna biex fl-24 sija li jmiss ikollna l-votazzjoni hekk kif kienet skedata nhar il-ħamis iċċivejn iktar minn 500 emenda għandi l-opinjoni u jkolli ngħid li shadows kollha u rew disponibilità u rrida li jikkoperaw u li jsibu kompromessi speċjalment minħabba dawn eh, l-iskadenzi stretti li għanna. Issa l-pozizjonijiet tagħna kienu pjuttost differenti u Kien diffiċli nsibu pożizzjoni komuni ma wara l laqgħa tal-lum naħseb illi rnexxilna. Anki insibu triq tan-nofs fuq ħafna punti problematiċi b'mod partikolari kolli ngħid illi fuq din il-proposta tali privacy u ir regolament tal-protezzjoni tad-data ġenerali issa għarrabnijom, e, speċjalment fir rigward artiklu wieħed u artiklu tlieta. Għadin nibatu wkoll mezzaġġ ċar illi importanti illi ikkolna e, assikurazzjoni ta' data sikura għal ċittadini tagħna u u wkoll il-lingwaġġ. Kompromess ieħor li ksibna kien fuq artiklu 15 fejn aħna qegħdin nissuġġerixxu li nżommu l-affarijiet l-istati membri kif numa u illi l-utenti kunu jistaw jazlu li l-informazzjoni dwarhom ma jkunux inklużi fid-diretturi ġenerali. Ħafna drabi fl-Unjoni Ewropea dawn huma marbuta abbinata imma numru ta' emerġenza jekk dak li jkun l emerġenza l-identifikazzjoni tagħhom titla' aktar malajr. Kien hemm proposta minn naħa tal-Kummissjoni li kienet ħatwaħħal ċertu insekurezza għal modelli ta' dawna diretturi pubbliċi minflok ma jgħinhom ikomplu jiżviluppaw fuq artiklu 17 il-komitati qablu li dan jrid jitneħħu għax inħossu l GDPR u li CC jagħtu tiġa ta' biżejjed fir-rigward ta' assikurazzjoni indikaturi ta' ksur ta' data u tfal, hekk kif ġie suġġerut ukoll minn ċertu rapporters u shadow rapporters fil-bidu ta' diskussjoni tagħna irdiġu mħarsa b'mod partikolari meta huma jużaw apparati ta' komunikazzjoni elettronika. Aħna ħaġġejna wkoll l-użu ta' data anonimizzata u fil-proposta dinna mhux qed tingħata appoċ appoġġ minkejja li qed tiġi klassifikata bħala data personali, data um, li tiġi bi pseudonomu um, titinata u koll appoċ, tiġi u koll imħarsa. Imbazza biex nevitaw ukoll l-inċertezza aħna qbilna li il-proċessor sekundarju tad data għal ċertu finijiet għadda tiġi permessa u l-utenti finali ma joqdu jiġu mitluba l-konsens tagħhom f'kull moment kull stadju. Naħseb dawk kienu l-iktar aspetti importanti ta' dan ir-rapport. Grazzi. Grazzi ħafna. U naddi issa l-kelma li shadow rapporters għall-SND għanna il-Sinjura Sharda Moser. Grazzi, ħan itkellem bid-Danis. L-għanet, skużawni, niskuża ruħi l-għal qabel xejn għaliex ma kontx hemmhekk f'waqt id-diskussjonijiet għadni kif wasalt issa Brussel minn Copenhagen ġifiri ma smajċ dak li ntqal. Naprezza ħafna l-fatt li għet ikon da diskussjonijiet kolla u kullħad donnu jgħat jirsisti biex navanzaw. Konna Washington u fil-fad il-kwistjoni tal-privacy kienet vera suġġess jahra l-Amerikani ta' sew interessati fija u kienu kontenti u kol bil-leġizlazzjoni li għadin proponu. U mader il-om li nirregolaw daqxajn iż-żejjed għandna din it-tendenza, imma bażikament aħna hawnhekk imko dak li qegħdin niddiskutu għall snd u ta' importanza deċiżiva, importanti li kollna soluzzjoni tajba din hija ħaġa kruċjali għalina importanti illi l-interessi leġittimi jiġu mħarsa speċjalment fir-rigward tal-ħarsin tad data personali u fil-kas ta' data anonimizzata importanti ħafna wkoll li dina wkoll tiġi indirizzata bħala tali. Nirringrazzjakom ta' l-appoċ, aħna rridu nejnu l-nies, specialment il-tfal, rridu nħarsuhom. Pero, dan huwa suġġett importanti li m'għandix dubju li jirnexxilna flimkien u il-ħamis jirna xilna u fol nivvotaw fuq l-opinjoni. Grazzi. Dan dolzun għal-ICR. Grazzi ħafna dina il-proposta tal-privacy biex nibda l għonad bil-għal ħsib li jġini l-affarijiet ma tistax inti tħalli kollox fl-axħar tagħmel affarijiet fl-aħħar, ir rapporter zipruvaw jagħmlu xi ħaġa biex din il-proposta tkun xaħġa fattibli fattibbli u għamlu ħafna xogħol, pruvaw għamlu l-almu tagħhom biex ikonna proposta viabli. il ftajim li għanna qoddimna embrioniku għawnek ħafna ħem dak li kellna ikonna nammettu dan u nejdu proċess li kull minn ħadem fuqu. Però għalina il-bicċa gbeta la fajt mixjin fid-direzzjoni tajba kien hemm ħafna xogħol tajjeb. Il-gruppi kollha infatti ippruvaw jaħdmu biex naslu għalftejn, pero minna ħatan li l-sijar aħna mħazbin ħafna dwar it-naħija potenzjali tal-interessi leġittimi għal bħala raġuni legali għal proċessar din hija ħaġa ħażina ħafna. Però inħossu li l-interessi leġittimi trid tibqa' hekk inhi fil-GDPR. Jekk ma hemmx raġunijiet leġittimi għall proċessar ikun diffiċli ħafna biex il-negozji operaw. U naħseb din il-problema fil-verità bi proposta kollha kemm Flaħa mill-aħħar din hija kwistjoni ta' privatezza dritt fundamentali ma' ħadd li jixtieq li innaqsu id-drittijiet fundamentali l-koll nixtiequ li nies igawdu minn iktar privatezza imma dinha minn xi ħaġa li eh, teżisti waħda, dana kollu ħajkollu impatt fuq dak li konsumaturi kun jista' jaċċessa fil-ġejjin. Aħna bħala kumitat tal-drittijiet tal-konsumaturi rridu hawnhekk nidentifikaw ukoll daw l-affarijiet. Il-tħul mir reklamar u għammexi u imbuttat mid-data. Jiena li ħassibni huwa l-startups iż-żar, mhux il-kumpaniji l-kbar, startups um, illi jridu jaraw kif ħajsibu mezz jekk jeżisti mezz kif jistgħu joffru prodotti u servizzi online lin nies fl-Ewropa u dan ifisser pjattaformi webs aktar għoljin, probabbli kumpaniji żgħar ma jkunux jistgħu joffru iżjed apps b'xejn u ovvjament mhux dan li nixtiequ aħna rridu naħdmu ħafna sabiex ikollna proposta fukata fuq il-konsumaturi va meċċa do zamlu bieċa xogħol eċċellenti, per naħseb li il-bot, il-bot minn dak li nixtiequ nilħu imma ħafna aktar viċin ta' proposta diċenti għall-inqas u naqbel ma' rapporter illi jkollna pożizzjoni li għan nistgħu nivvotaw mill-aktar fis issa dal-waqt. Grazzi ħafna għall-għaldessa. Is-Sinjura Kallas, grazzi li rapporteru li Shadows ta' kooperazzjoni tajba sissa, komment lil Eh, kollega bil-SND, jiena rajt ktib li tajt illi il-privatezza online huwa kunċett ġenerazzjonali, żgħażagħ eh, jaħsbu mod ieħor minna. U ovvjament dana ma jfissirx illi aħna allura irridu bil-fors nassumu li l-approċ tagħna huwa dak it-tajjeb iż-żgħażagħ ukoll għandhom jifmu x'inhi l privatezza x'għandu jibqa' privat u x'qadin jisilfu kultant billi ma jħarsux ċertu affarijiet. Naqbel però ma li sijar illi hemm żewġ lati tal-munita minn banda tajjeb illi inti tħares il-konfidenzjalità tal-komunikazzjoni, però importanti wkoll illi ikollok test li jaħdem fil-prattika u bekk ikun hemm ukoll dan l-aspett importanti tajjeb illi l-utenti ikunu jistaw jinataw għazla. Spiss ma jkollok xazla, jkollok app bxejn jek tallina eh, tina ċessa d dejta tijak. Pero le, jajem tu għazla. Jina nista ikollok il possibilta li tħallas, per eżempju, u ma jkollokx aċċess għal dik id-data, sissa dika l-għażla ma teżistix. Imbagħad għandek il-ħażna ta' cookies, il proċessaj ta' data ta' komunikazzjoni kollu għadhom m'għandhomx trasparenza biżejjed u naraw illi fil-fatt ħafna browsers għedin jgħatu ċertu għala issa għedin jgħatu possibiltajiet. Jiena għandi ħafna blogs fil-apparat li nuża jiena u nara eh, xiamlu websites differenti, l naħi il-blogs u kellha ma tarax għat eh, il-kontenut tijaj, uħrajn jgħidu għat naraw li jintom għandkom il-blogs, maħna rridu nħalsu, għadna rridu nħalsu rridu nagħmlu l-flus, ġifri jek titilizzomu il-blog, l-nqas tħallas għal-kontenut u jina dikan naċċetta, imma għandu jkunem għazla. Fuq li tati konsens u settings ta' privatezza, proposti mhumiex qegħdin hemmhekk biex innaħħu l-possibilità li fornitur speċifiku ta' servizz jitlob għal konsens mill-utent finali imma li jipprova jissimplifika l-ħajja ta' ċittadini u kolla xaħna nafu illi hemm dana l-eja ta' dawn e, nis xeba u dejqu li kollom daw il-pop-ups il-ħin kollu fil-browsers tilajn. Għalek, Inti għandek il-possibilità li tneħħi tracking cookies imma tagħmel eċċezzjoni pereżempju għal gazzetta li dejjem taqra. Dana għandu jkollok din il-possibilità. Fuq l-interess leġittimu. Hemm differenza bejn il-GDPR u l-privacy. Il-GDPR hija liġi ġenerali u li tagħmel distinzjoni ċara bejn id-data sensittiva u dik li mhix sensittiva hemm regoli differenti għalihom daw. Anke meta taħseb inti dwar li privacy din hija relatata mal komunikazzjoni ġifi x'tib ta' interess leġittimu jista' jkollha kumpanija li tkun taf inti x'qed tibat il-komunikazzjoni tiegħek. Minix qed nifhem allura l-argument jien aħna m'għandniex imbaxxu l-standard li diġà qbilna fuqhom fil-GDPR u meta taħseb dwar il-komunikazzjoni fl-aħħar mill-aħħar id-data hija kollha sensittiva u ma jeżistix ma japplikax l-interess leġittimu hawnhekk. Naħseb illi għandna kompromess tajjeb issa u nittama li nkunu nistaw nivvotaw nhar il-ħamis fuq dan ir-rapport. Grazzi. Thank you very much. I don't see. Grazzi. <coughs> Mawx il-shadow minna tal-gwe NGL u e nagħti l-mikrofon allura li sur Albrecht għal-ħodor. Grazzi l net. Nirringrazzja anki ħafna l-rapporter illi daħlet il- opinjoni differenti rappresentati mill-gruppi kollha. Aħna eh, mixin fuq it-triq tajba fuq il-kompromessi mm, naqbel ma dak li diġà qal fuq ċerti dispożizzjoni taħna kollha eh, għandna opinjoni li taqbel ma' kulħadd. Naqblu bejnietna għandna Iva, forsi Eh, perspettivi differenti fuq kif nistgħu napproċċaw eh, eh, ċerti suġġenti imma nixtieq nerġa' ngħid illi għanna qafas legali attuali għaddejta data tal-telekomunikazzjonijiet li hija direttiva, bat għandna l-implementazzjonijiet differenti, 27 differenti, ma 28 differenti, ma jkollniex. però E, e, jekk jammetu tracking se jkollu minn data naħseb illi ma nafux kemm huwa tajjeb jekk l-Unjoni Ewropea e, t-regolamenta fuq is-suq kollu jekk se jtilfu data il-konsumaturi. Il-konsumaturi jrid ikollhom is-sensazzjoni li mhumiex qegħdin jaċċettaw għafas legali sempliċement għal biex ċerti eh, negozi ikunu jistaw bijaw. Eh, kif għalet Kaja Kallas, u għafax li nitkelmu fuq il-metadata, pero ma nsax konna metadata fuq il-komunikazzjoni kolla. Eh, irridu e, naqraw il-kontenut tal-komunikazzjoni u għal din raġuni għandu jkun hemm iktar kontroll minnaħat tal-konsumatur fuq min se juża din id-data u għalli ma skopiet. Jena, u koll. Ma naċċettax li nindaħlu konċetti ta' proċessar fuq interessi leġittimi ta' negozju, per eżempju, irridu nazlu li għandu jkunem jew kunsens speċifiku e- e- u rridu naraw jekk is-soċjetà iexa taċċettax illi data tiġi proċessata, l mbagħad kulħadd eh, jista' juħsib il-settings eh, tiegħu. Fuq il-kunċett illi l-browsers għandhom jidħlu bħala punta referenza illi għal-inqas darba jena nixtieq eh, nati l-preferenzi tiegħi fuq kif jiena nixtieq issir it-tracking jekk irridu narawek eh, dawk li jishtiqu jistaw jamlu l-preferenzi tagħhom u naħseb il-privatezza by default fl-artiklu 10 hija ħaġa li rridu nitkellmu fuqha u għandu jkun hemm. għal darba meta nagħmlu installazzjoni tal-browser għandu jkun hemm eh, avviż illi eh, irrid nagħmel il-preferenzi tiegħi u dana biex il-konsumaturi jihdu d-deċizjonijiet huma u fil-età tal-internet il-konsumaturi għandhom jiġu involuti f'dan it-tip ta' proċess. Fuq il- id-data personali tagħhom. U mbagħad l-aħħar ħaġa meta id-data ta' komunikazzjoni għadha mhijiex eh, bżonn juża, allura għandha tiġi jew anonimizzata jew għandha tiġi mneħħija għax eh, ma nistawx nipermettu li id-data personali tibqa' hemmhekk għal ebda raġun raġuni, u allura jiena imħasseb fuq l-artikolu 7. U fl eh, jena jiena ma naħsibx li din l-opinjoni imħabba f'dawn il-djufijat miex opinjoni negativa. Eh, kulħadd għandu idea differenti, forsi mbagħad fl-aħħar mill ħar jista' jkollna żewġ artikli u tlieta fejn nivutaw b'mod differenti, però naħseb illi fl-aħħar se jkollna opinjoni illi kulħadd jista' jaċċetta u nistgħu nirsolvu anki l-aħħar punti eh, il-ħamis jew nkella fil-vot. Et nara illi Andreas Schwab jishti jintervjeni. Iva, jena nishti għaliex aħna kellna xi taħdidi tanki f'Washington anki bi preżenza tiegħek u allura kien hemm anki rapport illi eh, aħna abbozzajna. Jiena kuntent illi kien hemm ħafna appoġġ fil-kumitat u fil-kwestjoni importanti kif qalet Eva tibqa l-problema kif nistaw aħna nizguraw illi il-negozji ġodda li jkunu għadkom daħlu fil-suq isibu mod biex jitħlu f'din il-flus eh, ta' data u ma i blokkati u mux eh, il-negozji li kienu eh, emmek qabel għandhom id-data kollha għafu fawr taħħom u l-ġodda ma jistawx jużawhom. Għanna inkunu konxi mill riski però rridu naraw jekk dan hawnx se jkun verament possibli, jekk aħna ma nagħmlux iktar pooling biżejjed biex anki ikunem uh, su uh, ġust għal uh, negozji kollha u dan għandu jkun fidejn il-konsumaturi biex ma nfixklux il-kompetizzjoni. Jekk mawx membri oħrajn li jishtiqu jitkellmu għal nagħti il-mikrofonu li rapporter Signora Majdel, grazie President, grazie anche li Shadows kollha. Ħaġa importanti għalija hija illi l-konsumaturi ma jbidlux il-mod illi sissa kellhom esperjenza tal-internet. Minnaħa l-oħra, Dan Dalton kien għamel punt interessanti anki fuq dak li għandu xaqsan fuq il-free apps u anki possibilità ta' għazlit tal-konsumaturi. Jena nishti li anki gruppi oħrajn jirrealizzaw dam, però għatan diffikultajt kultant. Fu dak li għalet Kaja Kallas, il-fat tal-kuxenza fuq il-privatezza, aħna ma nistawx għajmua din il-kuxenza bir-regolamentazzjoni biss. Nistgħu nużaw anki strumenti oħrajn ehm, fuq kif qed tiġi użata d-data u kif qed tiġi eh, komunikata. Eh, imma ma nistawx nipermettu illi jispjunaw fuq fu id-dejta tagħna. Kif qalu il-grupp tal-ħodor, iva kompromessa ċittadini għal eh, negozji għandu jkonna soluzzjonijiet bilanċati, però għanna bżonna anki soluzzjonijiet bilanċati bejn il-kumpaniji kbar u l-kumpaniji żgħar, l-SMEs u anki l-startups. U fuq it-tracking għamilna dispożizzjoni għal biex wieħed ikun jista' jagħmel opt-out għal traffiku kastamizzat. Pero anki jekk aħna għedin naħsbu biex natu empowerment lil ċerti konsumaturi, pero hemm konsumaturi oħrajn li ma jafux, eh, per eżempju dawk li ktar anzjani, eh, irridu naraw kif nistaw eh, il-dawn il-konsumaturi, minn se jgħinhom. U għalina u importanti illi nsibu bilanċ, aħna dejjem jagħmlu passi kbar biex naslu għal kompromessi u jiena eh, naħseb li għatem xi kwistjoni jew tnejn miftuħin li għatridu diskutu f'daw l ġranet qabel ma nivutaw. U nirringrazzja anki għal rida ta' shadows l-oħra biex jifmu il-bżon illi jieġu fil-laqa tekniċi tar rapporteurs shadow billi jitħlu. u naf li komitati aħrajn għedin jitrattaw eh, ċerti aspetti u naraw kif ħanna nistaw ninkludu anki l-SMEs u l-startups u importanti ħafna għalina u rridu naraw fil-laqat meta niddiskutu il emendi ta' kompromess illi se jisiru issa fil-ġranet li ġejjin eh, qabel ma nalqu bil-laħar emendi ta' kompromess. Pero nishtiq verament ringrazzja li Shadows kollha aħna kollha minna pass importanti mill-pożizzjonijiet inizjali biex nkunu nistgħu ners u lejn xulxin u ntamaw nkunu nistgħu nibutaw fuq din l-opinjoni. Nar ħamis, grazzi tal-isforzi kolla ta'kom u fil-fatt għandu jkun uh, il-vot fil-nar ħamis waqt il-laqatana li jmiss. U dan jfisser li nistaw naddu għal-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna u hija l-adozzjoni tal-abbozz ta' opinjoni fuq l-aċċess ta' prodotti u servizzi ta' pajzi terzi għal suq intern tal-Unjoni fil-xiri pubbliku u fil-proċeduri fil proċeduri Eh, li appoġġaw il-negozjati fuq l-aċċess tal-servizzi u prodotti tal-Unjoni għal xiri pubbliku u ta' pajzi terzi. Kienem ħafna emendi, kienem hemm eh, xie 14 l-emendi u koll inklużi fil-opinjoni totali ta' 75 emendi, il-rapporter jiproponi emenda ta' kompromess waħda li tkopri l-aspetti tal- eh, tal-obbligazzjoni tal-liġi tal xogħol tal-ambjent u tal- eh, u soċjali. U nixtieq ngħaddi l-mikrofonu li sur Stefanek li huwa rapporter. Grazzi, President, nixtieq eh, Naprezza il-kooperazzjoni bejn il-shadows u nasib li kollha kemm aħna lesti nivvutaw. Għaw xie shadows li jishtiqu jitkelmu issa qabel ma nivvutaw. Jekk le, allora niproponi illi naddu direttament għal vot. Jekk intkom għandkom kollha l-karti tal-vot, l-estini proponi illi nibdew immedjatament. Kulħadd lest, Iva? Mela. L-ewwel għandna l-emenda 15 u 16 illi huma identiċi. Min huwa favur? Kontra. Astenzjonijiet ma deċ din l-emenda. Forse nistaw namlu verifika, Iva, nistaw. Nala il-votazzjoni. U għacħar li ma deċ din l-emenda. Umbat naddu għall-emenda numru 1, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. Emenda 64 favur kontra Astenzjoniet ma ddiċ. Emenda 10 favur kontra Astenzjoniet għaddiet. Emenda 66 favur kontra Astenzjoniet ma ddiċ. Kompromess numru 1 favur kontra Astenzjoniet għadda. Emenda 67 favur kontra Astenzjoniet maddeċ. Emenda 11 favur kontra astenzjoniet għaddiet. Emenda 68 favur kontra astenzjoniet maddeċ. Emenda 70 favur kontra astenzjoniet għaddiet. Emenda 69 favur kontra astenzjoniet għaddiet. Emenda 71 noħdu fl-imkien ma 72, 73 le, ma nistawx, għet jajdu li, mela 71 bis, favur, kontra, astenzjoniet. Naħseb illi aħjar namlu verifika, mela għet namlu verifika tal-emenda 71. Nara il-vot, ma ditx. L-emenda 72 favur, kontra, astenzjoniet, ma ditx, Emenda 73 favur kontra astenzjoniet ma ddiċ. Emenda 74 favur kontra astenzjoniet namlu verifika fuq din ukoll. Naseb mela namlu verifika fuq l-emenda 74. Nala il votazzjoni Ma għaddiċ bl-istess maġġoranza ta' qabel. L-emenda 12 nivvutawa fl-imkien ma l-emenda 13 favur kontra astenzjoniet għaddew. Issa l-emenda 14 favur kontra astenzjoniet għaddit. 75 favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa naddu għal premessi emenda 18 favur kontra astenzjoniet maddiċ, emenda 17 favur kontra astenzjoniet maddiċ, Emenda 2 favur kontra astenzjoniet għaddiet. Umbat għanna l-emenda 20 favur. Ta' għet jgħidu li għet ta' l-emenda 20 mela favur kontra astenzjoniet maddiċ, emenda 22 favur kontra astenzjoniet maddiċ, emenda Tlieta favur kontra astenzjoniet għaddiet, emenda 24 favur fa kontra astenzjoniet maddiċ, u issa naddu għal amenda 29 favur kontra astenzjoniet maddiċ, 27 favur kontra astenzjoniet maddiċ, emenda 4 favur kontra astenzjoniet għaddiet, emenda 28 favur kontra, astenzjoniet għaddit, emenda 30 favur kontra, astenzjoniet maddiċ, 31 favur kontra, astenzjoniet għaddit, 32 favur kontra, astenzjoniet għaddit, issa naddu għal emenda 5 favur kontra, astenzjoniet għaddit, emenda 43 favur kontra, astenzjoniet maddeċ, emenda 42 favur kontra astenzjoniet maddeċ, emenda 40 favur kontra astenzjoniet Naħseb illi aħjar namlu verifika, se verifika u issa l-emenda 40. Nara l-votazzjoni. Għaddit b'vot wieħed, b'differenza ta' vot wieħed. Issa ngħaddu għall emenda 6 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, emenda 7 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, emenda 8 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, emenda 56 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, emenda 57 favur kontra astenzjonijiet għaddiet, emenda. Namlu verifika tal-emenda 57. Nala l-votazzjoni, għaddit. Eh, skużawni, eh, għandek raġun. Kellek raġun. Emenda 58 favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 59 favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 61 favur kontra astenzjoniet għaddit Emenda 62 favur kontra astenzjoniet għaddiet. 63 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Emenda 10 favur kontra astenzjoniet għaddiet. Emenda issa il-votazzjoni aħarija eh, eh, elettronika. Nala il-votazzjoni. Għatbaqa persuna wahda, għaw persuna wahda nisa Ok, tajja issa. Mela ġiet adottata 17 eh, favur, seba' kontra u astenzjoni waħda. Għal daqstant nifirħu l-rapporter. This means that we can... Life fisser sir. Li punt li l-agenda tana. il studju leġislattiv tal-reinforzar tas-solvits illi ndaħlu l-benefiċi tal-suq waħdini li ċittadini u anki negozji. Nishtiq hawnhekk nilqa lil Head of Unit ta' Single Market Center, Lawrence Richmond, ta' DG Internal Market Industry Entrepreneurship and SMEs minn DG Grow, ta' Komissjoni Koll, Ewropew. Aħna konna diġa mm, edna li aħna interessati nizviluppaw li li nsegwu sviluppi li jisiru f'dawn it-tip ta' għodda ta' suq speċjalment is-solvi tal-benefiċċji ta' ċittadini u kif ukoll in-negozji fil-ħajja ta' kuljum tagħhom ta' suq waħdieri. U da stant nixtieq nfakkar illi lan ta' dan ta' dan l-istudju ta' dan eh, sessjoni sessjoni hija li nagħtu segwitu tas-pjantazzjoni ta' solvet illi ġi ippubblikat f'Mejju tal-2017 għal daqstant l-ħar Għadis ċer, membri onorevoli, grazzi ta' din istadina. Jiena tassew kuntenta li tajtuni din l-opportunità li nagħti prezentazzjoni tal-solvet u pjantazzjoni. Kif tafu Solvit hija network fejt dan l-istati membri? Tletti mhux l-slajdi li naraw. Ek, dinja waħda. Solvet eh, huwa network fi dan l-istati membri u l-amministrazzjoni tal-istati membri u l-lan huwa li ngħinu l-individwi u negozji meta jkun qed ma' problemi eh, dak li huma applikazzjoni inkorretta tal-liġi tal-Unjoni Ewropea f'pajjiżi tal-Unjoni. U fil-fat, eh, fil-2016, ġenju, diġa kena pjaċiri li nrezentaw network dan il-komitat. Dan il-2017 huwa pass importanti għas-solvit għaliex huwa 15 anniversarju ta' network Bif qed naraw dan trattaw fuq minn 17,000 każ u 15,000 minnhom ġew solvuti jiġifieri fuq minn 85% bħala soluzzjoni ta' sew hija storja ta' suċċess. Ejja neħnu żewġ eżempji. Pereżempju, kumpanija Franċiża li teħtieġ il-rimbors tal-VAT bil-autoritajiet Ġermaniżi dawn jitolbu li l-darba tagħhom ma tkunx ehm, wieġba għal xar xhur ehm, ma mbagħad grazzi għal solvit proċedura titħaffef fi żmien tal siġġimat u l-kumpaniji fil-fatt tirċivi ammonti li tkun talbet għalih. Eżempju ieħor, fil-qassam tal-kwalifiki professjonali kien hemm tliet infirmiera Portugiżi li applikaw biex il-kwalifiki professjonali tagħhom jiġu rikonoxxuti fl Spanja, taħt il-liġi tal-Unjoni suppost kienu ċirraw risposta fi żmien tliet xhur dan ma seħħx. U grazzi għas-salvit pal-intervent eh, dan spiċċaw eh, bitoġiba f'xi żmien ġimgħatej. minn żewġ eżempji xkejkinin. Biex nurukom kif il-network tas-solvit jistaw jgħinu il-negozju kol. Ġifir dak il-kontest, għalfej qed ngħidu impjantazzjoni biex nsaħħu s-solvit. Ma jħan lura għal raġunijiet ta' dan. Kif aħna rajna fil-Kummissjoni, aħna datajna dan l istrategija fil-2015 illi hemm li taċċara illi ħafna l-implementazzjoni fuq dawn il-regoli fuq il-post biex il-negozji kunu jistaw jgawdu mid-dritt tagħhom illi jgħixu, jaħdmu, jvjaġġaw f'pajjiżi ieħor tal-Unjoni. U l-istrateġija wkoll saħqet li l-problema jissolvew aħjar milli fuq livell nazzjonali. Għastant li d-dajja hija li sa tmimri anke l-Kommissjoni għandhom jimxu fit biex ikun hemm kultura ta' konformità. Mod partikolari għal dak li huwa t-titħieħ tal-qodda pal-muma solvet. Eh, aħna dan rajnieh fl-Lisbona li ġi solvut bil-2015 u anke l-għata kompetitivita biex ikun hemm azzjoni biex insaħħu is-solvit u fil-fatt kien hemm għajnunit u talbit simili ġew f'Ottubru għal dak il-jum ehm, il-regolament ehm, imtejjeb ta' suq u anki wkoll is-strateġija tal-suq u u rapporti sa' dak il-rigward kien hemm ħafna formazzjoni sabu ma' dawn il strinċi ta' Solvit eh, eh, mal-parti interessati. Kif tafu kien hemm azzjoni li saret fl-20 ta' Mejju 2017 bħala parti mill-pakket ta' konformità għal dik li da' dawn il-pakket. Għalhekk il-pjantazzjoni hum sejjes fuq tliet pilastri eh, hawnhekk qed nitkellmu dwar li insaħħu solvit bil-insejbu l kualita bħala għada ta' soluzzjoni bikrija tal-problemi L-ewwel billi ntejbu il-kapaċità amministrattiva tas-solvit, tas-senċi tas-solvit, importanti ħafna din. Sabiex dawn ikunu jistgħu jilħqu il kalitarja ta' kwalità li aħna daħanna fil-2013, jrid ikun hemm kapaċità amministrattiva pjantazzjoni jitlob l-istati membri biex ikun hemm staffing Um, xira u anki livell xira tal-liġi tal-Unjoni ta' li huma ċentri ta' solvenza u għalħat migrazzjonijiet li għanidu. Ħagħuħra eh, hija li intensifikaw il- komunikazzjoni bejn il-Offiċinali Nazzjonali u ċentri ta' Sovjet, per eżempju. Eh, appoġġ legali iktar effettiv mill-Kummissjoni u nsaħħu wkoll kooperazzjoni permezz ta' ġornamenti fid-database eżistenti ta' Solvit. Ovvjament qed naraw illi il-Kummissjoni ma jistax jappoġġa personali li jitqabad fl-istati membri, iżda nistgħu nagħmlu nejnu permezz tal-programmi dak li huma riforma strutturali, l-SRSP u anke l-Kozme għal min jitħarreġ għal-min jitħarreċ eh, għal-dak il-skambju kol ta' uffiċjali, workshops li ser jgħinu, ċentri ta' solvit, dan kolla jisaxu l-kapacita taħħa. Dak il għal pilastru, s-satiri pilastru, sa' dan il-pjantazzjoni, u fuq il nipromovu solvit billi nsaħħu il-attivitajiet tal-għajmin ta' koxjenza. Mod partikolari xaqna nifokaw fuq il-negozji Għax dak li għanna aħna notajna bħalissa, eh, aħna rajna illi għanna numru ta' kazijiet ta' negozju li huma baxxi ħafna, kaxi mija fuq 2400 każ ta' każijiet ta' solvit. Allura nħossu illi kunar li kieku il-negozji użu aħjar Eh, mhux qed juża għall-aħjar il-potenzjal tiegħu aħna rridu namlu għal li nsaħħu il- mod kif jaħdem is-suq fuq il-post ġifi dak li bazi tal-evidenza, allura qed naraw bil-pjantazzjoni imbassru għat ta' attivitajiet biex u koll jgħin l-Malistati membri parlamenti nazjonali eh, isolvu din il-problema, il-problemi jinqalaw u koll jridu ntejbu l-aċċessibilità ta' Solvit. Dak li ser nagħmlu ġifiri huwa illi ntejbu il-promozzjoni ta' il-Solvit mod partikolari tal-web portal tal-Ewropa għal dak li huwa l-għodda tal-gvern u wieħed mill-iktar siti video kienu żaruhom dan l-aħħar xhur huwa ċenna tajb ħafna biex nippromovu s-solvit. Ħafna ħjar milli nippromovu s-solvit għal kull udjenza għaliex dak li neħtieġu huwa illi naraw illi dawk il-persuni li jeħtieġu solvit bħalissa malli fitxu jisibuħi mux għadnu kampanji wisajn illi ħaj spiċaw kazijiet ma jgħawx fil-skop. Ehm, ġifiri dan għan fil- ehm, il-Europe Web Portal, specialment dak li huwa promozzjoni tal-Europa eh, u digitali, għaw niprofaw namlu dan kol permezz tal-Single Digital Gateway li għax ħagġa li konna diskutajna u għatti tiġi diskus fil-Parlament u kol u fil-Konsil. U biex intejbu kol l-accessibilità tas-solvit u għal intejbu l-imsħubijiet li għanna ma per eżempju il-Chamber of Commerce, il-Europe Enterprise Network per eżempju, għanna għat ta' azzjonijiet illi jumma mbasra mill-pjantazzjoni, eh, billi ntejbu u koll access database għal atturi esterni pal mumma Chamber of Commerce jew anki konna rabtit miktar mirrib mal-Europe Enterprise Network. Eh, għal e, dak li huwa il-pjantazzjoni u l-iktar wieħed innovattiv. U l-idea li nipromovu s-solvit billi nipromovuha bħala liġi għall-inforzar. Allura għandek żewġ eh, tip ta' żewġ binarji. L-ewwel għandek eh, il-każijiet strutturali, per per eżempju inti għandek il-potenzjal eh, il potenzjal potenzjalment eh, din imorru kontra il-liġi tal-Unjoni Ewropea, ma tantek il-każijiet iktar regolari. Dan jirrappreżentaw biss tit mill-każijiet, iżur il fil-mija mejt nistgħu ngħidu tal-każijiet kollha. Iżda dawk il-każijiet il-rati ta' riżoluzzjoni hija baxxa ħafna sfortunatament, xi 20% meta qablu mal-85% in ġenerali. Ġifieri hija xi ħaġa li għandna ntejbu dawk il-każijiet u l-pjantazzjonijiet jara lokal iktar azzjoni li tittieħed Għal daqstant għal dawk il-każijiet u ħtirid tiffakkar illi um, primarjament huma il-responsabilità ehm, um, tal-Istati membri biex jara il-liġi tal-Unjoni Ewropea tiġi implementata kif suppost. Allura l sċenċi tas-solvi tridu l-ewwel iduru lejn l-iska Stati membri. Ma mbagħad eh, meta jaraw illi dawk il-każijiet ma jistgħux jissolvew ma mal-pjantazzjoni bassar illi aħna ħanamlu użu ħafna ħjar tal- provi li nġabru permezz ta' solvi fe konna follow-up sistematiku ta' dawk il-każijiet dawn se aħna ħankunu għedin qasmu l-informazzjoni għal dawk li huma il follow-up u iktar strutturat U dan huwa dak qed imbastru għal inforzar tal-liġi u komunikazzjoni li ġie adottat fil-2016 għaliex danna joħloq iktar eh, rabta b'saħħitha mal-solvit u l-politika ta' inforzar tal kummissjoni U naħseb li dan huwa l-iktar plastru innovattiv tal-pjantazzjoni, iżda naħseb illi huwa jikkumplementa ħafna eh, kollox Jiena wkoll aħna li ngħid li dak li qed jindiġi mbassar huwa li jkun hemm segwitu aħjar għal eh, il-menti, pereżempju kif qed taraw kwistjonijiet eh, strutturali dawk li joħolqu il-ksur fil-liġijiet li jistgħu jkunu taħsara eh, hija xi ħaġa fejn il-każijiet individwali kif qed naraw ħajjiġu trasferiti mill-Kummissjoni għan netwerk tas-Solvit illi jippermetti illi ikunnem inqas minn 10 u iktar soluzzjoni informali mill-proċedura ta' ksur. Għal daqstant għal dak li huwa il-menti illi m'għandhomx impatt kbir fuq il-suq wahdini dan ser ikunu trasferiti għal solvit u mbagħad ikunu jistgħu jisploraw il-prinċipju ta' once only ta' darba Ġifiri dawk li jgorru musta jintalbu li jiprovdu l-informazzjoni għal boħra meta diġa jeżisti fid-database tas solvit Biex nagħlaq, nejt li l-Kummissjoni hija ehm, impenjata li solvi l-rwol strateġiku u tajjeb illi hemm affarijiet li insaħħu palmu għal kapaċità amministrattiva u aħna nħossu illi tajjeb illi konna appoġġ tal-Parlament mat partikolari għal dak li huma attivitajiet għal-armin tal-koxjenza eh, anki dak li huma negozji l-iktar għal kif li norbtu fuq kooperazzjoni mill-qrib. Il-tim tiegħi se jkun qed jaħdem issa b'kooperazzjoni mill-qrib ma' Solvit, ċentri ta' Solvit biex implementaw il-pjantazzjoni. Aħna għandna workshops eh, kull sentejn, kull Tartaj fis-sena u aħna ħankunu edin nħarsu lejn l-implementazzjoni konkreta tax ikunu edin basru taħt it-tlet pilastri tal-pjantazzjoni. Imbagħad ovvjament il-Kummissjoni tkun lesta illi tirrapporta iktar id dan il-Komitat fejn hemm bżonn. Grazzi sew tal-attenzjoni. Grazzi tassew. Naddu għal kien qed isegwi Pascal. Għawel minna l evalwazzjoni fjam fissa. Ikolli ngħid illi l-lodda ta' solvit jidher li wieħed tajjeb ferm. Nistgħu ngħidu li solvit ifisser li għandna problema fejn iċ-ċittadini u l-kumpaniji jistgħu jkollhom rinu xilom għal permezz ta' dan. Hija xi ħaġa li t tiġi evalwata mod pożittiv. Jħagġa ħaġa tajba jekk naħsbu fuqha di unaraw naraw kif is-solvit jaħdem bħalissa jekk jaħdem mod tajjeb, il-pjantazzjoni ni fil-fema ta' nana l qawwa jħagġa ħaġa tajba illi għandna pjanijiet fil-pjantazzjoni punti fil-pjantazzjoni propjament illi jisu dawn id-ditt ta' deċiżjonijiet li um, istieħdu mill-Parlament fej qalu li solvit għandu jitqil, għandu jissaħħaħ kien din nisanura pal-introduzzjoni imma fajt għandhom jiġu diskussi, rridu nevalwawhom, naraw jekk miex jekk salux kif suppost jew le. Jien għandi isu l-impressjoni li li ċittadini u kumpaniji mhux qegħdin jużaw solvu wis affarijiet u mhux qegħdin jieħdu ħafna minnu jina naħdem pereżempju zaħir żgħir kuljum u dejjem eh, jina naħdem fil frontira dejjem għandi dal-problemi nirġgħod mal-fruntier jindem ximitej il-ment fis-sena. Eh, u daqs kemm għandhom każijiet solvit fil-Brussell. U aħna rajna li f'dawn il-każijiet kollha tal-Belġu, l-Ġermanja, l-Lussemburgu, l-Olanda, dal-Frontanieri, kollha kontatti għu għallu l-om isman ta' tafu solvit U fil-fat ma kien jafri solvit. Għalda stant nħoss illi ħaġa tajba li edinaw, niddiskutuha, naraw kemm sens li għamna da solvit, ħafna jafrinu. U meta jksiru jafu xinu bieħ, jisibu għas astratwizma, jisaw xifmu għax bazzikament qed jinsab fil-kapitali tal-Ewropa. Mhux fejn bżonnu, is fit-tridu fejn hemm il-problemi tan-nies. Jekk inti għandek mistoqsija fuq il negozju tiegħek kif jista' jimxi minn pajjiż u jisporta l pajjiż ieħor. Jew għandek ċittadini li jimur jgħixu jaħdem eh, pajjiż ieħor. Persuni li jgħixu fil-frontieri liktar li għandhom dawn it-tip ta' problemi, kif l jagħmlu dawn il-mistaqsijiet. U mu jkunx aħjar li kieku ikonna sistema kredi ċentralizzata ta' salvi dak li xaqnejtin. Nasab li għaw su għal dawn il-kustjonijiet għandax qasmu mal frontiri Tiex għadġi nara kull-jum bajna għajjen. Il-nis ma ċemplu x-solvi, ċemplu ċil lokali, nazjonali. U ma dawn il-problemi transkonfinali, u l-mod kif jiġu trattat huwa l-iktar effettiv u jekk jiġri personalment din li hija l-importanti li jekk inti titratta b'wiċċ imbiċ u dak li kull li għandu l-problema. Is-solvet. Ma jistax biss ikun fuq l-internet. Irid ikun in-nies fiżikament. Persuni tanġibli, konkreti li jiġu jkemmuk u juruk u jgħinuk solvi problemi daqqet għanda xtaqsam mal fat li jintet trid taħza ġol l-amministrazzjoni l-burokrazija kollha li jem li jintet trid kontazzjam direttament. U allura daqqet il-problema tiegħek tkun sproporzjonata anki għal amministrazzjoni tipprova solvija tara li jinti għandek l-odda disponibli. Għanna Task Force, per eżempju, il-Grant Info Point, għandek l-offertu kolla li jaħdmu. U rridu naraw eżattament. Jekk, is-solvit nista xib għaddej jaħdem kif kien. Dik l esperienza li kelli jien, jiena qiegħda aħni, aħna qiegħda għonek bifn diskutu l-affarijiet, intendi, u rridu ndiskutu iva jina għandi proposti x'namel jew solvit hekk kif jeżisti jrid ikollu solvit helpdesk ta' solvit minn il-kommissjoni. Fejn għandek dawn il-persuni li jistgħu jagħtu pariri fil-frontier li jistgħu jiġu kontattijati direttament. U mhux neċessarjament biex jirreplikaw l-uffiċi li diġà jeżistu fil-frontieri imma biex ikollhom helpdesk fil-kummissjoni biex jienu dawk il-persuni li huma fil-post ta' klasma. Is-solvet jista' jgħin li jagħti appoġġ eh, legali u triqa komunikazzjoni diretta lill-Kummissjoni. Il-marketing għandu wkoll isir fil-frontiera direttament. Ħaġa oħra iktar possibilità diċentralizzata jkolli ngħid Jkollok mela, in fil-punti tal kontat fil-frontiera illi preżentament edin jaħdmu fil-kapitali jindbatu għax-xogħol hemmhekk fil-frontieri, fil-punti ta' informazzjoni, fuq il-post, jaħdmu minn hemm. Bekk ikollok in-nies jaħdmu għas-solvit faċ jatnu fuq postijiet differenti li jatnu faċilitajt oħrajn ta' konsultazzjoni, nħoss illi nistati membri Solvit irrit jitranġa mod iktar deċentralizzat, mod iktar jikun nibni mod deċentralizzat. Dak il-kas ikonna mux kont punt wieħed ta' solvit fil pellis kapitali biz mod parallel mal-faċilitajiet fuq il-frontieri. Xantek il-persuni ħafna ħjar, mod aħjar, mod tajjeb dawn it-tip ta' frontieri kifet, mill naraw band oħra u rajnija ħafna drabi li. U għallura struttura ta' solvit terġa tissawwar biex tinkorpora din l-ideja. L-ideja oriġinalment kienet tajba, ma wara da snin kollha jrid ikonna sa ċans li nagħmel ċertu mistoqsijiet. Jekk mhux qed jaħdmu kif suppost. ċana nkollu nejdu l-nis u l-kumpaniji, rridu nqarbuhom, l-ċittadini, Imma, l-ħarma l-ħar il-fisser li ħna rridu nejdu, irridu naħmu b'mod differenti. U dak qed jipprova jagħmel is-solvit, is-solvit suppost qed jgħin in-nies u l-kumpaniji biex isolvu l-problemi tan-nies. Jekk nħarġu li l 2005 mitkas fis-sena bħala ċifri na fil-friċċi tiegħek kif qed għandi s sena li mhux qed taħdem. Tassew nirrakkomanda illi nixtarru dwar dan il-punt sew. Carmen Adnawar għalet il-persuna li nistaw imbidlu il-perspettiva tagħna x'ma stax illi waqfu xi ħadd illi jisir iktar intelligent u iktar għaqli ma' żmien u allura bħala solvit kif għedna kienet waħda tajba iżda serdu nsiru iktar għali u rridu nippruvaw nużaw solvit fejn fil-fatt huwa meħtieġ mhux biss fil-kapitali kif il postijiet fejn l-iktar qed jaħarqu l-affarijiet li huma fuq il-post fil-frontieri. Grazzi ħafna Pascal. Issa għal għal danna s-sur Selimovic. Inti u koll? Aħna għadna raw s vers l-ewel tal-files, mbatt u wara nħedbu li l-ek s-sur Selimovic għal għal din. Kemtejn? Flok s-sur Lockingard li ma jistax ikun maħna l-lum bħala persuna responsabbli mill-fajl aħna fl-alde nilqaw inizjattiva tal-Kummissjoni li ntejbu l-funzjonament ta' Solvit bħala għodda eżistenti. U il-Parlament Ewropew spess talab sabiex Napprofittaw mill-potenzjal sħiħ ta' Solvit u nitolbu l-istati membri sabiex allokaw riżorsi adegwati għal solvizza biex ukoll l-amministrazzjonijiet lokali kunu jistaw jindirizzaw dawn il-problemi bl-aktar mod effettiv. Apparti li wieħed joħloq iżjed kuxjenza tal-eżistenza ta' solvit fost il- um, il-negozji u li jiġu intedifikati u koll prioritajiet ta' Azzjoni ta' nforzar minn ħadd tal-Kummissjoni. Għedin nifuka fuq tlet osma li nipromovu s-sorvizza biex intejbu ktar il kwalità li nipromovu s-sorvizza biex nżidu attivitajiet taħol inta kuxjenza u nipromovu s-sorvizz billi nżidulu il wol fl-inforzar tal-Liġi Ewropea Kommissjoni tajt li sabiex dan għal-pjan jaħdem. Irrid ikun hemm impenn konġunt bil-Kommissjoni u l-Istati membri fuq il-livelli kollha tal-amministrazzjoni. Naqblu imma. Il-Kummissjoni kif ħat għamel il-monitoraġġ u kif ħat irrapporta fuq l-implementazzjoni ta' pjantazzjoni, kif ħat iżgura li l-Istati membri ħaj jiżviluppaw dan is-sens ta' ownership. U jibdlu dan il-pjantazzjoni allura mbagħad f'realtà. Aħna nappoġġaw il-proġett imma għanna ċertu dubi dwaru. Iva, grazzi ħafna. Is-sur dejon għuak joġbok. Grazzi. Aħna nistaw nishtuq nirringrazzjaw l-sur Lemo għalix il-punti li għajemu ma relevanti ħafna diskussjoni. Aħna għedna mbosta inizjattivi, pjantazzjoni, eccetera, Ma kemm effettiv dan fil-fatt di pjantazzjoni hija Brussel ċentrika mens. Jina smajt minn ċittadini ma' kumpaniri għandhom ħafna mistoqsijiet, speċjalment fil-rigward tal-aspet transkonfinali. ħafna nistaqt bisefu li jeżisti solvit. Jekk inti ma tkunx taf li teżisti li solvit, diffiċli illi issiba. Jew tiltaqa ma solvit. Fil-verità, il-ħolqim ta' kuxjenza, l-kampanja ta' formazzjoni mis-sajla li saret, dina mhix xi ħaġa li għandha tkun limitata għal Brussell hemm modi kif wieħed iħareġ in-nies jekk l-istati membri jkunu iridu. U għalhekk tajjeb illi n-nies ikunu jafu illi teżisti xi ħaġa bħal solvits. U solvit trid tkun viċin tal-intraprendituri tagħna, ta' ċittadini tagħna u għandek bżonn allura ta' approach bottom up u mhux top down biex dan isseħħ. Irrid ikun hemm appoġġ minn tal-Istati Membri minn tal-Reġjuni u mbagħad tibni fuq dan blajnuna tal-Kommissjoni u l-Help Desk. Nasib dana huwa approċċ tajjeb, importanti però li jkun bottom up. Grazzi ħafna Sur De Jong, Dankubel, issa is-Sur Scholters ma qabel nixtieq Nati meħbel il grupp tal-vizitaturi mis-Sinjura Gabbard, studenti minn Pinnenberg, ma nafxie kiex qed ngħidha sew, però intukom meħba għal din l-laqgħa tagħna tal-Kumitat, Sur Xoltes issa kieġbok. Grazzi, Signor President. Solvit għodda sajba ħafna, program tajjeb. U naħseb illi l-qoddim jista' jagħmel il-ħajja ħafna aktar faċli għal ħafna nies u għas-settur kummerċjali. it-tidjib li qed tissuġġerixxi kummissjoni fil-programm tagħha pjuttost tajjeb għax huma jindirizzaw il-punt ewlieni il-problema ewlenija li qed jiffaċċja solvit. U naqbel għal daqstant mal-kollega li qal li l-problema ta' das solvit fl-Ewropa huwa bażikament il-fatt li n-nies ma jafux bih. U n-negozju wkoll ma jafux bih Għalek li rridu namlu huwa li ninvestu aktar flus u aktar nies fi programmi ta' informazzjoni sabiex il-pubbliku ikun iktar jaf bil-possibiltajiet li jeżistu permezz ta' solvit. Importanti u mill mil-banda l-oħra, pero illi ikunem monitoraċ ta' dan is-solvits u jkun hemm xi tip ta' indikatur biex ikunu nistgħu nkejlu wkoll ir-riżultati li hija tħalli solvits, Aħna lek nappoġġaw solvit imma naħseb li jrid ikun iktar preżenti jrid ikollu preżenza akbar anke fl-amministrazzjonijiet nazzjonali. Grazzi ħafna, Isru Nikola Danti. Grazzi, President. L-Ewropa għandha ħafna affarijiet tajba li spiss ma jkunux rikonoxxuti u dan huwa wieħed minnhom. Aħna l-esperjenza solvit narawha b'mod pożittiv ħafna. Anke l-fatt illi matul da snin rajna żieda konsistenti permezz ta' solvi ta' rekors minnaħa ta' ċittadini u l-imprizi. Għalek, dina kienet esperienza tajba ħafna l-Europa u tassew ħaqqa li tissaħħaħ u tinata l-appoċ illi hemm bżonn sabiex tkun apprezzata iżjed u sabiex isima maħħa fl-aħħar mill-aħħar tejn li l-imprizi isolvu il-problemi li jiffaċċjaw fissu uniku. Għalhekk aħna naqblu mal-miri il-komunikazzjoni, il-bżon li idu nżidu l-arfin u l-informazzjoni. U għalhekk jiena nixtieq ukoll forsi nagħmel xi mistoqsijiet li kummissjoni x'inhuma l-istrumenti li beħsiba ikun hemm sabiex iżżid l-sistema ta' skambju komunikazzjoni bejn is-solvits individwali fuq livell nazzjonali u xa tagħmel ukoll il-Kummissjoni sabiex l-awtoritajiet nazzjonali ikunu aktar effettivi u jintlaħ koll il-miri ta' regoli tagħna. Jiġifieri x'inhi dikrazzjoni li ħadd ittieħed sabiex intejbu servizz fuq livell nazzjonali u ssir pressjoni wkoll fuq l-imstati membri sabiex dan isir. Grazzi. <coughs> Grazzi ħafna, Sur Danti. Andrea Schwab, issa kjoġbo, grazzi ħafna, Signora President. Naħseb il-punt tal-kollega Pascal fil-fatt ta' min jikkonsidraħ però mhux veru il ħadd qatt ma sema b'solvit il-problema fl-opinjoni tiegħi hi il-Kummissjoni Ewropea normalment. Tista' biss ta' din messaċ ta' solvit imma mandiġ kompetenza li tagħmel i ħin kollu il-ksur tal-obligi ta' l-istati membri sta għalihom illi jagħmlu il xogħol għax huma l-aktar li huma qrib ta' ċittadini li anki jaħdmu ma' transkonfinali u jaqsmu l-frontieri. Għalhekk aħna naraw x-nistaw nagħmlu sabiex nissimplifikaw l-affarijiet għax ċertu affarijiet li jsiru laqas biss neċessarjament ikunu legali, ma dan qed tista' tiġridhom biss fl-istat mħembru nnifsu. U jekk il-Kummissjoni għandha l-gazz li toqgħod titla' qudiem il-qorti, tara li dina mhix kwistjoni tal-uffiċjali kompetenti ma' kwistjoni politika. U aħna maħniex f'pożizzjoni li naċċertaw e, libertajiet tas-suq u illi Niziġu li l-istati membri iżommu maħħom daw palma qablu li jamlu meta firmaw il-test. Grazzi. Thank you very much. So uh, a lot of questions uh, and proposals. Uh, Ħafna uh... mistoqsijiet u proposti għal kummissjoni jemmek. Signora Drishman, fidejk. Grazzi, Signor President u grazzi ħafna wkoll tal-kommenti pożittivi kollha fuq Solvit kif ukoll il-mistoqsijiet u s-suġġerimenti li għamiltuna. Il-Kommissjoni tilqa ħafna l-appoġġ wiesa li jeżisti għan netwerk Solvit u konxju wkoll mill-fatt li hemm lokal titjib u għalek għanna dal-pjantazzjoni. Ejja, niprofa nis inwieġeb issa il- mistoqsijiet illi saru. Fil-fatt, il-Kommissjoni attualment edha tindirizza dil kwistjoni per ta' komunikazzjoni fuq iż-żoni tal-frontieri, eh, reġuni fuq il-frontieri u kien hemm konferenza fuq il-inżidu il-koeżjoni il inżidu il kozzjoni il f'dawn ir-reġjuni eh, u nżidu l-parteċipazzjoni fost azzjonijiet li huma mbagħad f'dan il-kuntest huwa proprju sabiex nżidu l-użu tas-solvit billi nistabilixu pjattaforma online focal point Ewropew brabta ma' solvit ġifiri. Dan sabiex nuru li aħna konxi perfettament il-bżonijiet speċifiċi tar-reġjuni fuq il-frontiera u permezz ta' din l-inizjattiva ġifieri li jkun hemm focal points marbuta ma' Solvit nippruvaw insidu l-arfin dwar solvit fossi ċittadini f'dawn ir-reġjuni tal-frontieri dwar deċentralizzazzjoni tas-solvit Nemnu illi dak li attualment jeżisti fil-fatt diġà huwa adattat anke biex insolvu każijiet mal awtoritajiet nazzjonali x'wieħed irid ikun konxu mill-fatt li l-rwol ta' ċentri solvit huwa dejjem sabiex ikun hemm diskussjonijiet ta' problemi legali mal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali u l-fatt li daw ħafna drabi ikunu jinsabu fil-kapitali dak li jrid jiġri f'termini ta' deċentralizzazzjoni u aċċess għal solvit huwa illi iċ-ċittadini u n-negozji kollha huma fejn huma fl-Unjoni Ewropea jkollhom aċċess għas solvit fejn ikun hemm bżonnhom nemmen li dana jsir permezz ta' aċċess tal-internet tal-solvit għax dak li jiġri huwa li jekk ċittadin jew impriża jiressa mistoqsija speċifika fuq il-funzjonament tas-suq uniku, dil-persuna tiġi ridiretta immedjatament lil waħda minn daw l-aġenziji fostom solvi dana isir permezz tal-internet mill-banda l-oħra jekk ikoll l-aġenziji iktar deċentralizzati ma nafx jekk ikollhomx il-kompetenza li jinnegozjaw mal-awtoritajt tal-istati membri li fl-aħħar mill-aħħar huwa l-iskop meta jkun hemm każ solvit ġifieri din id-daqxej l-idea tal-funzjonament ta' dana in-network solvit. Dwar il-help desk ta' solvit din tiġa teżisti fil-Kummissjoni għandna tim żgħir illi jgħin lill-istati membri parir legali kif dan huwa diġà imbassar fil-pjantazzjoni li dana il-parir legali kompli jissaħħa ikun hemm iktar skambju ta' arfin ma' ċentri u namlu kol xogħol speċifiku u training Ġvidana jazisti, imma ma naħsibx il-lista għal-kommissjoni illi tmexxi dan kollu għaliex il-Kummissjoni ma tistax issolvi problemi tal-Istati membri il-loġika ta' solvit u i li hija netwerk bejn l-Istati membri u għandek l-entitajiet ewlina dik u dawk individwali nazzjonali li jimbat ikoperaw bejnietom. Irdi jaċċertaw li n-netwerk jaħdem tajjeb jagħtu appoġġ legali fejn ikun hemm problema ma' kummissjoni ma tistax issolvi l-problemi waħda. il panda l-oħra naħseb li hemm di l-possibilità ta' aċċess dirett għaliex dak li għandna bi Single Market Service Center Dominance Tools jada l-approċ u kifinu marruf kaskata. U dawk li kellhom mistoqsija jistaw imorru fuq il-website illi kienet ta' suċċess kbir bżida ta' 40% kull sena ta' utenti jesu konna aktar minn miljun vizitatur fix-xar jistaw jisaqsu l-mistoqsija tagħhom u jaraw fuq din il-website Your Europe. Jekk ma jkollhomx informazzjoni biżejja se fuq il-website jistgħu imorru għal network tal-parir fil-Your Europe ukoll u għam mistoqsijiet fejn jinataw, jgħamlu mistoqsijiet bat jinataw immedjatament il-parir legali. Dan huwa stadju bejn informazzjoni u um, li issolvi problemi huwa jisu riżultat u stadju għanti skużaw intermedju. Naħseb li dana jipprovdi katida ta' servizzi relevanti ma nifhem li hemm bżonn ta' iktar kampanji ta' informazzjoni sabiex ikollok iktar ċittadini u imprizi li jkunu jafu bl-eżistenza ta' solvit u dan huwa proprju wieħed mill-intenzjonijiet wara din l-action plan. Mbagħad kellna mistoqsijiet dwar il-monitoraġġ u rapportaġġ. Aħna għandna monitoraġġ fis single Market Scoreboard li tkun ippubblikata kull sena ġiet ippubblikata l-aħħar fl funzjonament ta' Eh, solvet fejn il-Kommissjoni batet ukoll itra li kull stat membru b'evalwazzjoni ta' ċentru ta' solvit tal-prestazzjoni li tal-periodu li għadda fuq l-izvilupp umbat ta' sens ta' sida ta' ownership mill-istati membri dika Parti mill-pjan huma dawn il-workshops darti fis-sena li semmejt qabel fil-Kummissjoni fi Brussell u fl-Istat Membru taqas flimkien tiġbor flimkien iċ-ċentri kollha ta' Solvit naraw x'kien qed jaħdem tajjeb, naraw x'hemm bżonn jaħdem aħjar, xi problemi li jiġu indirizzati. U nħarsu mbagħad ukoll l-implementazzjoni dettaljata tal-pjantazzjoni fil-workshop li jmiss fuq. Il-każijiet solvit li jirċivu ċ-ċentri ehm, tal-istati membri kastali jom illi indirizzawhom fuq il-korsijiet ta' taħriġ ħedan huwa parti mill-pjantazzjoni. Fi fatti ġanna pjanijiet għas-sena d il-pjanijiet tal-programm Kozme li jikorrispondu Ma l aspettazzjoni l-aspettativi ta' ċentru Solvi aħna nippruvaw nkunu kemm jista' jkun qrib iċ-ċittadini naqbel l-importanti tajjeb li nifukaw fuq l-utent. Naħseb illi l-odda kollha ta' suq uniku ma' imsejsa fuq dan il-kunċett, ġifieri nkunu fukati fuq il-bżonn ta' ċittadini u negozji. u allura ħankunu għadin namlu kol aktar revizjoniet ta' kif jaħdem dan il-network ħa niprofaw nġibu aktar feedback tax nistaw namlu aħjar jekk solvit your Europe, your Europe Advice u xinu. Dejjem hemm lok għal titjib u aħna ħana provaw imorru għall-aħjar dwar kif wieħed jista' jkejjel jieħudja tar-riżultati semmejt l-scoreboard tas suquni kulla li ħankunu qegħdin nippubblikaw fuq bażi annwali u li ħatati mhux biss informazzjoni fuq il-funzjonament tas suquni kun nnifsu u x-Repubbliku u affarijiet oħrajn imma kull għodda ta' governanza tas suquniku u kol ħatiġi evalwata il-sistema ta' informazzjoni, per eżempju ta' Suuniku, Your Europe, Your Europe Advice, Solvit. Un jihdu ideja u koll l-lota kif jgħet jiffunzjona il-network. dwar kif nistaw nżidu l-effettività tan-network. Aħe dan huwa punt importanti ħafna u jorbot ukoll mal-ewwel pilastru tal-pjantazzjoni sabiex intejbu il-kwalità kifat jiddependi ħafna mill-istati membri u aħna ħanaddu il-messaġġ fil-Kunsill, fil-workshops li hemm bżonn li l-istati membri Isaħħu koll il-wol ta' solvit fiħdan l-autoritajt nazjonali tagħhom ħanżidu wkoll l-effettività billi niżguraw illi l-ewwel qabel xejn ikonna iktar knowledge sharing, ikollna iktar taħriġ u li naġixxu fl-imkien ma' networks relevanti kollha. Semmejt bosta network, semmejt il-fatt li ħajkun maturi ġodda u koll jista' jkollhom aċċess għad-database il-Kamra ta' Kummerċ atturi oħra ħajkun jistaw daħlu il-kas solvit u jisegwuh mbagħad u dan naħseb illi ħajjat spinta wkoll lil l-ambitu tal-użu tas-solvit u l-effettività tiegħu. Nifhem il-punt ta' sur xwab li aħa fil-fatt mhix il-Kummissjoni li għandha kompetenza li solvi daw il-każijiet imma netwerk bejn l-Istati membri l ta' Kummissjoni fil-fatt huwa li jiżgura n netwerk qed jaħdem sew u il-li niżguraw illi jkun hemm segwitu bil-każijiet ta' każijiet. Nittamaw li dan l-approċ il-ġdid iwassala riżultati. U aħna ovvjament l lesti li nirrapportaw u kollura u lil dan il-komitat fuq l-implementazzjoni tal-pjantazzjoni. Grazzi. Grazzi ta' risposti li tajtna. Wara dan naħseb nistaw najdu l-nistaw nalqu fuq dan il-punt fuq l-agenda. Nerġan ringrazzjak tal ġejt hawnhekk u tajtna il prezentazzjoni fuq l-istudju fuq is-sitwazzjoni attwali fuq is-solvit u dan jfisser illi wasalna anki fil-tmim tal-laqa tagħna jekk m'hemmx ejjew bi nista' ngħidilkom illi il-laqa li miss hija nhar il-ħamis li ġej mid-disa sal-nofsija. Grazzi ħafna u narakom nar ħamis. U anki il-punt tal kommissjoni hemm rapport fu l-użu ta' solvit naħseb li kulħadd irċevih jew tistgħu anki tiġbru tiġbru l-istampa intkom uħerġin. Issa għanna l-għata l-koordinaturi fil-ħamsa in kamera. Grazie ħafna.